Zato se vam za to priložnost in v upanju na vašo podporo v imenu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, magistra Dejana Židanja, iskreno zahvaljujem. Hvala za vašo pozornost. Dziękuję Pani Minister. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Noka. Bardzo proszę. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci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 wasn't worth it. još vere, da se tudi mednarodno uveljavlja. Met je kakor umetnina, polna energija, polna zdravja.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 Ehm, in rekao bi tudi da v Evropskem parlamentu in na Evropski komisiji ne začenjamo iz ničle. E, Evropski parlament, jaz sem v njem tretji mandat, je sprijel vrsto resolucij, spominjam se prizadevanj naše nekdanje kolegice Astrid Lulin, ki smo ji rekli eh, matica Big Win, eh, kako se je trudila za odnos eh,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 o zavesti o tem, kako pomemben indikator stanja v okolju je čebela, razvijali naš e, politični e, odnos e, in poskrbeli z drugimi inštitucijami za, za primerno politiko. Jasno je, da nobena država članica in noben čebelar sam ne more rešiti tega, tega problema. Čebelari potrebujejo podporo in vesel sem, da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 v situaciji, ko se srečamo s to neprijetno diagnozo. Torej, hvala lepa, gospod predsednik, za to pozornost, hvala lepa slovenskim čebelarjem, slovenski vladi, eh, da eh, nam pomaga eh, razvijati to zavest in jaz želim, <clears throat> da so ta prizadevanja potem okronana ne samo z evropskim merenjem zajtrkom po celi Evropski zvezi, ampak da se nam zgodi tudi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 Eh, poljoprivredne proizvodnje. Eh, naime, eh, željela bih ovdje prije svega zahvaliti i slovenskim pčelarima, ali svim europskim pčelarima, zato što za bavljanje pčelarstvom je potrebna izuzetna motivacija. Dakle, ljudi se ne bave tim poslom zbog novca, nego zato što imaju poseban osjećaj da je jako važno doprinijeti očuvanju biodiverziteta, odnosno biološke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 E, veseli to da sve veći broj mladih ljudi prepoznaje pčelarstvo kao jednu e, zanimljivu e, granu poljoprivrede, što ide upravo u prilog mojoj tezi da se sve veći broj ljudi odlučuje za pčelarstvo upravo zbog toga što znaju da je jako važno zbog opstojnosti ne samo e, tradicionalne poljoprivredne proizvodnje, već i zbog e, opstojnosti e, prehrambenog lanca, sačuvati biološku raznolikost, a pčelarstvo je tu doista jako bitno. Zbog toga e, smatram jako važnim i vrijednim e, podršku koju sam dobila za inicijativu da se Alpe Adria regija e, proglasi slobodnom od genetski modificiranih organizama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 i prenose polen na velike udaljenosti. To se već dokazalo. E, ponosna sam što je cijela slovenska delegacija potpisala tu moju inicijativu i time pokazala opredjeljenje e, ne samo slovenske države nego i slovenskih građana da žele biti GMO free. E, isto tako hrvatski zastupnici, mađarski zastupnici,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 koja zna svoje vrijednosti, koja zna svoje potencijale i koja štiti ono što je dobro i ono što je u skladu sa prirodom. E, hvala vam na toj podršci i ovdje još jednom izražavam podršku vašoj inicijativi koju ste potaknuli za uspostavu Međunarodnog dana 25. Hvala lijepo. Dziękuję Pani Poseł. Wszyscy popieramy Pani inicjatywę. Myślę, że to jest ważne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 Pan dyrektor zrobił pierwszy. Prosimy o zabranie głosu. Przechodzimy już do tej części i cieszymy się na e, Pana wystąpienie. Bardzo prosimy. Madame la Ministre, et Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les, les députés, Mesdames et Messieurs, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir invité l'Observatoire français d'habitologie à venir s'exprimer devant la Commission agriculture.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 envi u sur la vija u nishtiq anki nilqa l-kollegi kolla għanna l-interpretazzjoni fi 22 lingwa u ma nix l-Estonjan u naturalment em anki il-web streaming. Sa nitkellmu fuq il-klonazzjoni tal-animali Eh, bovini, porcini, ovini u Caprini u Equini. <coughs> Aħna għanna żewġ komitati li kooperaw skont ir-regola 55 il-komitati konġunti kif tiftakru fit-18 ta' Deċembru tal-2013 eh, ġew publikati żewġ riżultati fuq il-klonazzjoni tal-annimali u proposti li qed nikkonsidraw illum hija akkompanjata anki minn direttiva tal-Kunsil fuq il-kommerċializzazzjoni tal-klon, tal-alf għall-animali tal-klonazzjoni. Qed nitkelmu fuq il-kloni animali u tal-embrioni u anki il-kommerċessori tal ikkel u anki il-laħam minn kloni animali. Jena mandiċ intenzjoni li diskuti il suġġett fiktar dettal dan se jiġi diskuss mir rapporteurs tagħna. Aħna attualment fil-Unjoni Ewropea ma niżawx il-klonazzjoni għal vidja, però eh, tiġi użata fil-pajjiżi terzi, il-Kanada, l-Arġentina, l-Istati Uniti, biex eh, eh, ikollhom iktar animali u jużaw il-materjal Eh, mill-kloni biex ikollhom iktar animali b'dawn il-tekniċi ta' klonazzjoni. Kif diġà tilkom biex mandew mux il-diskussjoni tagħna jiena nixtieq nadi għal prezentazzjonijiet u nixtieq niformakom illi żewġ kumitati id-deċidew jiprezentaw opinjoni. Intel u juri u dawn il-kwistjoniet nidistom tartart. Illum il-korapporter, il-Sinjura Somers u Sinjura Sacchi se prezentaw abbozz komuni tar rapport Unbat il-Sinjura Moj, il-Sinjura Moj ħat titkellem l ewel Il-mikrofonu fidek. Kollegi, nir-ringrazzjakom l ewel netta li jintkom għaw prezenti biex prezenta din il- Eh, abbozz ta' direttiva tal-Parlament Ewropew għal eh, dan il-proġett ta' klonazzjoni għal eh, animali. Aħna id-deċidejna kif rajtu fit-test li aħna dik li ġiet maħluqa bħala direttiva nixtiequ nagħmluha regolament biex dan din id-dispożizzjoni tiġi msaħħa u tkun applikabbli u vinkolanti għall-Istati membri kollu tal-Unjoni Ewropea F'dan id-dossier u fil-formulazzjoni tal-emendi aħna ħdimna bażi ta' ċerti prinċipi li għalina huma importanti ħafna. U aħna qed nirreferu għal saħħa tal-animali, il-protezzjoni tal-konsumaturi, drittijiet tagħhom fuq it-trasparenza u sikurezza tal-ikel u anki fuq il-konservazzjoni tal-metodi tradizjonali li jiġu applikati f'settur importanti bħal dan, eh, importanti għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Klonazzjoni animali sfortunatament tiġi użata fiċ-Ċina, Kanada, Brażillu, l-Istati Uniti. Pajzi li aħna fl ewropa għanna eh, qed nibdew ftehim kommerċali, TTIP per eżempju, u ma pajis illi dinajila użanza u għalina eh, u għadifix li rnuqodu attenti għalix meta niftħu anki s-su fuq il-prodotti tal-ikel se jkun hemm iktar risk riskju illi eh, naraw eh, ikel fuq il-mlimwejiet tagħna eh, illi ġej minn illi jista' jkun ġej minn min animali klonati. Minnaħa l-oħra, skont l-istatistika li għanna mill-Eurobarometru tal-2010 E li rigwardaw anki eh, kemm iċ-ċittadini Ewropej apprezzaw il-possibilità e li e l-klonazzjoni tista' titħol fost it-teknika ta' riproduzzjoni tal-annimali eh, eh, u ma sfavorevoli. Imħabba din l-evidenza aħna nħossu li huwa importanti li ngħidu illi l-importanza ta' Eh, l-importazzjoni ta' kloni animali, martaljani ġerminali u alimenti e li ġejjin e, u ikel li ġej mill-animali klonati għandu jiġi projbit meta ma jkunniex provi ċerti kemm fuq l-effetti tal-konsum ta' dan l-ikel kif ukoll eh, tal-li manniex għat eh, biex inkunu nistaw narfu fl-ikel eh, teknika ta' Eh, ta' dan it-tip, ta' dan it-tip. Aħna dana qed nagħmluh biex nipproteġġu kemm il-ħajja tal-annimali eh, illi eh, l-artikolu ta' trattat tal ħaddim tal-Unjoni Ewropea jiddefinixxi bħala bħala esri li għandhom dritt li jkunu protetti fiċ ċiklu ta' ħajja tagħhom. Mill-provi li għandna illi aħna evalwajna aħna rajna iktar minn punt kritiku wieħed fuq it-teknika tal-flonazzjoni u ħafna minnhom dawn jirreferu għal effetti negattivi fuq il-ħajat fuq il-saħħa tal-annimali għaliex huma eh, jiġu sottomessi għal dbatija. Waħda hija il-fatt li qed nimminaw il-biodiversità u diversità ġenetika li huma żewġ affarijiet li jidħlu taħt l-anijiet tal-Unjoni Ewropea u li ma nistgħux aħna eh, eh, ma nipproteġux u għal daqstant aħna minna lista ta' annimali eh, li ġumrawma għalix fil-lista tal-Kommissjoni ma kienux inklużi it-tġieċ u il-ħut li anki huma eh, elementi importanti ta' ikel ta' ċittadini Ewropej. U aħna ma nridux inkunu esperimenti għal eh, dawk illi eh, jaċċettaw studi ta' sikurezza tal-ikel ehm, illi huma mamulin fuq l animali bħal ġriben u li dumu bis erba ġimat. U nittamaw li l-elementi li għedni prezentaw li mu li għafavur ta' ċittadinu ta' rispetta l-animali jiġu accettati. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Signora Giulia Moj diġa għaltinna x'inhuma l-elementi ta' sustanza u l-Parlament kif ukoll il-Parlament tal-mandat preċedenti u kritiku ħafna fuq il-klonazzjoni tal-animali. Aħna nafu il-maġġoranza ta' ċittadini hija kontra. U jiena kuntent ħafna nara illi fil-laqa ta' shadows illi eh, eh, eh, seħħet fuq dan is-suġġett E il-rappresentanti tal-gruppi politiċi kollha qablu. Il-komitati parlamentari tana u anki il-plenarja nittamaw jappoġġaw din il-pożizzjoni. Il-teknika ta' klonazzjoni hija komplikata u ma e taħdimx. Ma kienx hemm progressi f'dawn il-12 sena. U dan għax ifisser illi e teknika stess illum miex teknika porfetta, toħloq tbatija fost l-annimali, hemm kazijiet ta' fallimenti gbar u il-rata ta' riproduzzjoni hija zaħi baxxa ħafna u propju imħabba il-dbatija tal-annimali aħna nħossu li dana mhuwiex ammessibbli. Il-politika tal-bidja, il-policy tal-bidja hija marbuta għall-interess tal-konsumaturi. tal interess tal konsumaturi Eh, dan il-komitat dejjem għandu l-interess tal-konsumaturi, jekk il-konsumaturi ma jridux il-klonazzjoni, jekk il-klonazzjoni ma taħdimx, jidir li li dan huwa eh, kollox. Eh, u il-klonazzjoni għandha tiġi projbita għal daqstant fl-Unjoni Ewropea. U kif qalet il-kollega Moj, huwa importanti li l-annimali kollha jkunu inklużi f'din il-projbizzjoni, mhux dawk l-ispeċi biss illi tkellimna fuqhom bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina. Imma anki animali oħrajn bħal ħut eh, illi għalija eh, tiġi użata anki din it-teknika. U ma nistawx lanqas naħbu il-fatt illi eh, il-reċerka għat timxi, għat trid timxi l-qoddim. Klonazzjoni hija strument utli għal biex namlu konservazzjoni tal-ispeċi medda. Però eh, il-produzzjoni għal produzzjoni eh, tal-ikel għandha tiġi esclusa u anki mħabba tecnica li ma taħdimx u li toħloq eh, ħafna dbatija e u nistaw anki naraw x'inhuma l-konsegwenzi fi żmien twil għal ġenerazzjoni ta' ġenerazzjonijiet ta' animali klonati. U għal din ir-raġuni aħna proponejna li ma naċċettawx il-proposta ta' direttiva ma li nitolbu regolament minn flok illi jieġi applikabli fl istati membri mill-ewwel u għal daqstant eh, mill-bidu net ma jkunx hemm eh, problemi ta' interpretazzjoni jew ta' trasposizzjoni fl istati membri. Aħna ridu nuru eh, illi li aħna għanna opinjoni maquda fil-Parlament għalix il-Kunsil tal-Ministri bla dubju ma jaqbelx, mux se jaqbel mal pożizzjoni tagħna tana 100% mija għal daqstant u importanti li l-Parlament jibqa kompatt u jitkellem bleħen wieħed. Jiena napoġġa kull ma qalet is-Sinjura Moj u aħna ħdimna verament tajjeb magħha. Grazie. ta' din il-prezentazzjoni ta' rapport eh, konġunt illi jiprezenta opinjonijiet komuni li ma' importanti anki għal ħidma tagħna futura. Issa nixtieq nitlob l shadows jihdu il-mikrofonu żewġ minuti u nofs, mhux iktar minn tliet minuti hekk eh, joġobkom għax għandna ħafna nies li jixtiequ jitkellmu. Żewġ minuti u mhux iktar minn tlieta. Signora Ayuso, zoċ minuti u nofs. Grazie, President. Jena naqbel ma dak li sissa ġi prezentat. U nistanajt illi naqbel b'mod ġenerali mal fat illi la il-membri tal-Parlamentu laqas il-konsumaturi huma favorevi għal kon għal klonazzjoni fl-Unjoni Ewropea għal raġunijiet ta' bidja. Din hija l-maġġoranza jien nieħu nota tagħha. Però nixtieq ngħid li din hija teknika bħal teknika bħalma huma tekniki kollu per eżempju l-inseminazzjoni artifiċjali illi ġiet maħluqa biex ittejjeb il-xjenza tal-annimali. Però ek namlu proibizjoni, aħna rridu nispiegaw bħala proibizjoni mux imħabba il-saħħa eh, tal-ikel imma s-saħħa tal-animali, għax eh, l-istudi kolla urew illi memx problemi minnaħa tal-saħħa tal-protezzjoni tal-ikel. Tal eh, nistaw anki niprojbuħ, pero ma nistawx nobligaw jew nimponu it-tikettjar u traċabilità tal-ġenerazzjonijiet tal kollha għax mill-punt di vista amministrativ u ekonomiku din imiex pożizzjoni nistgħu nsostnu. Mbagħad meta niġu għal pratiċità il-traċabilità ma tistax tiġi użata biex isiru frodi, għal daqstant ma rridux noħolqu possibilitajiet differenti. Jekk iridu aħna noħolqu eh, proibizjoni e għamluħ b'mod ċar. E, nistaw niprojbixxu eh, l-importazzjoni ta' materjal eh, ta', ta riproduzzjoni minn pajjiżi terzi u li wara kollox huwa anki um ħafna flus u l-industrija tixtieq timporta raġunijiet importanti. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li tanki anki fil-qosor. Issa, onorevoli Sarbu, l-ewwel net nitkellem fuq l-isforzi tal fuq dan rapport. Studi kollha jurru illi ċittadini tagħna huma kontra l-użu tal-klonazzjoni u għal din raġuni huwa normali li aħna niprojbixxu il-klonazzjoni fl-agrikoltura fil-Unjoni Ewropea u anki i-prodotti derivati għal daqstantina nappoġġa din il- din l-inizjativa. E għandi xie kommenti x'namel, non qed poġġa l deċizjoni li żewġ direttivi jitħlu taħt bażi singola legali u regolament wieħed. Dana jippermetti illi kull aspett leġislativ jiġi kontrollat mill-Parlament. Anki barra minnek jiġi implement, jista jiġi implementat mod koerenti bi stati membri kollu. Dan importanti ħafna meta aħna nqisu d-dewmin kollu eh, illi kienem fil-proċess ta' adozzjoni ta' dan il-regolament. Jina naqbel perfettament mal-fatt illi din il-proibizjoni għandha tkopri u koll l-annimali li jiġużati għall-sport jew attivitajiet simili għanna neprojbixxu l-użu tal-klonazzjoni għall-annimali għal-produzzjoni ta' ikel u tal- u tal-isport. Bħalissa għanna proibizjoni fuq l-isteroidi għal-animali Eh, tal-isport. għal daqstant għanna ninkludu għant li klonazzjoni. Fu dak għandu xasma l-etiketta tura dawn ġew diskussi u għat il-negozjati tana fl-2011 fuq il-ikel eh, eh, innovativ u mux ta' nitkellem fuq dan il-punt. Biex nala jina nilqa il-klawzula ta' revizjoni u anki il- il-fat li għanna namlu monitoraċ fuq il-perċezzjoni pubblika tal-klonaġġu. Il-leġizlazzjoni għanda E tibqa tirrappreżenta e xewqiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Talli żammejt il-ħin ukoll onorevoli Gilera. Grazzi President. Grazzi għal co rapportez għal ħedma tagħhom li huwa ħidma li ħidma importanti ħafna. Fil-fatt, il regolament huwa l-aħjar strument f'dan il-każ biex eh, jirregolamenta il-klonazzjoni għal raġunijiet agrikoli. Għal daqstantina naqbel perfettament ma' l proposti tar, rapporters li għaddu li nużaw regolament li għandu eh, eh, valur legali iktar qawwi Eh, għandi xid dubbi fuq il fat li żewġ proposti jistgħu jkunu eh, jistgħu jiġu flimkien u jibbażaw ruħom fuq eh, bażi legali waħda. Nerġa' ngħid li għandi xifti dubbi fuq dan il-fatt. Il-projbizzjoni li nixtiequ noħorġu għandu xaqsam mal-benestri tal-annimali. Lefsa tħoss illi il teknika tal-klonazzjoni toħloq dbatija fost l-animali. U dan għandu jkun l-element li fuqu il-leġislatur għandu jibbaza ruħu biex jirregolamenta il-klonazzjoni animali għal raġunijiet ta' għall-agrikoltura. Minkejja dan, il-progressi f'din it-teknika li jistaw jkun hemm fil-futur jistaw anki jifsolvuha din il-kwestjoni tal benestri tal-annimali, però dan ma nistawx inkorna fuq minn qabel ma nistawx nkunu nafu diġa tip ta' progressi u kemm progress tista' tagħmel it-teknika li jistgħu jirrisolvu dawn il-problemi. L-unika problema li għandna bħalissa qudiemna hija l-dbatija. Għal daqstant il-projbizzjoni għandha tkun projbizzjoni temporanea. Flemenda Fl-emenda numru 5 tal-rapporters fejn li tirrigwarda eh, illi e, teskludi referenza għal speċe, ċerti speċe, din is-sospensjoni għandha tkun sospensjoni ġenerali u għal din ir-raġuni nħoss li huwa utli li ma nagħmlux referenza għal dawn il-ħames speċi. E, e, però barra minn hekk per nħossu kolli li għandna nżommu l-kelma xjentifiku għaliex l-EFSA eh, tamel evalwazzjonijiet xjentifiċi għal daqstantina l adġettif xjentifiku fl-emenda numru 5 nżommu. Fu dak li xaqsa ma' traċċabilità. Il-fatt li u sistema ta' traċċabilità hija ħaġa tajba, Però l-uniku mod biex nkunu nistgħu nittraċċaw li muma l-annimali klonati huwa b'reġistru ġenerali b'database illi Eh, jiddependi anki mill-pajzi terzi li użaw il kolonazzjoni U l-aħħar kumment, umbat, tiegħi, jekk umbat il projbizzjoni tkun limitata fil-żmien, ċoħe temporanea, eh, kif qed il-Kommissjoni, allora eh, ikonna nillimitaw ma naqbilx mal-problemi tal-proġenju. Bat fuq il-materjal il-proibizjoni fuq il-materjal riproduttiv eh, se limita l-importazzjoni u se eh, priva l industria minn materjali li huma utli ħafna għall-ekonomija tagħhom. Grazie. Għaw xaħat li jishti li jista jitkellem flok sur Nicholson jew Wojciechowski għaw xi sostituti? Le, mela Müller. Ja, Herr Vorsitzender, die Berichterstatter haben uns einen Bericht. President. Il-rapporters i-prezentawna rapport illi jikkorrispondi anki illi jirrapprezenta anki l-opinjoni pubblika. Jena u dimi għandi deċizjoni tal-Germania. Il-proibizjoni eh, tal-klonazzjoni hija mil-qwa mod favorevoli u anki il fat li għandu bżon ikun hemm tranċabilità. Eh, Però meta niġu għad-dettalji mbagħad eh, nitru fi problemi. U diffiċli li konna sistema tajjeb li jaħdem tajjeb fil-kontroll u un-applikar, un-applikaw il-prodott oriġinali ma nistawx nid mill-prodott klonat u għal daqstant aħna nishtiqu li kunem regolament, aħna dan huwa dak li nishtiqu, e, il-proposta tal kummissjoni nħossu li għabilanċata tajba u fuq dak li għandu mal applikazzjoni għanna e, problema, e, naraw li huwa problema u il-kontrolli u umbat ma tajniex risposta għall-applikazzjoni fit ttip u dana ifisser illi jekk aħna rridu li jkun hemm traċċabilità, allura għandu ikollna imblokk tal-importazzjoni eh, tal-laħam tal-ċanga għax irridu eh, għax ma jkunx possibli eh, li aħna nkun nistgħu naraw jekk dawn din il-laħa mux ġej minn allimani klonati. U din diffiċli ħafna. E, kif nistaw nikontrollaw issa jekk dawn l-animali u prodotti tagħhom u miex ġejjin minn e, min teknika ta' klonazzjoni, għal daqstant regolament se jkun diffiċli, ta' diffiċli applikazzjoni. Grazie. Dr. sur Federling. Grazie tassis il-President, jina naqbel 100% ma dak li għada kif għalet il-kollega tija, jek aħna nħarsu lejn il-rapport, jina sab li dan servis il-lin, il-Kummissjoni bazat ruħa fuq evidenza xjentifika disponibli, tatna rapport ferm tajjeb u jina ninsab kontenta u koll li l-essendi ma favur proibizjoni temporanja. Fit-teknoloġija dejjem hemm possibilità biex l-affarijiet avvanza u naħseb tkun ħaġa stupta jekk ngħidu li ser nifqu hawnhekk u ħaninjuraw għal ġejjieni Leonardo da Vinci pereżempju. Xtaq jiżviluppa l-avjazzjoni però meta kien ħajju kulħadd qallu le. kiku aħna nqodu nimxu b'dan il-mod, niprojbixu l-affarijiet minn issa, kiku l-affarijiet qatt ma żviluppaw, li nkunu intellettwalment onesti u namluha possibbli għall affarijiet biex jirġgħu jiġu eżaminati mill-ġdid meta t-teknoloġija tkun ġi żviluppata biżejjed. U għalhekk aħna għandna nkunu kapaċi nirtiraw il-proibizzjoni temporanja, għalhekk aħna favur proibizzjoni temporanja nappoġġaw il-Kummissjoni f'dan ir-rigward aħna wkoll tal-fema li meta aħna nestendu dan kollu għal ispeċi kollha forsi sejrin żbaljati, forsi sejlin wisq l Jien naħseb il-Kummissjoni ħadet pożizzjoni bilanċata meta niġu l-produzzjoni tal-laħam. Issa rigward it-tikettjar ħana tal-fema li il rapporter ser wis wis wis li l Għanna rridu konna stampa siħata kemm il-materjal ġenetiku jeżisti fl-Ewropa u fej, minn fej ġej. Memx traċċabilità kif fil-fatt il-kollega tijaj Sinjora Muller għada kif qalet Dan jista' jussal għal problemi ma' pajjiżi oħra lek rridu nkunu sinċiri fir-rapport u anki sinċiri sew. Aħna donna għedin u koll nbijaw il-biza fuq teknoloġija ġodda aktar minn niproponu l-affarijiet minn perspettiva xjentifika. Irridu nħarsu kol il-prozzjoni tal-ħalib Il-bejjem li produċu l-ħali bħal baqar ġejjin minn missirit li jkunu ġew klonati ġifier kif kollha nipprojbixxu dan l-aspett ħajkollna problema anke l produzzin tal-ħalib. l onorevoli Ag, jek joġbok il-Shadow Rapporteur. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-rapporters il xogħol kollu li għamlu kien ferm informattiv. Mod ġenerali nistgħu ngħidu li aħna nagħtu merba l-approċċ li ġi segwit għaliex fl-Ewropa aħna għanna din il-biza ġustifikata jew mhux ġustifikata ta'war il-cloning u għalek aħna rridu naċċettaw il-perspettivi tal-konsumaturi, speċjalment meta jgħidu li huma ma jixtiequx li jkollhom prodotti ta' annimali klonati fuq il-platt tal-ikel tagħhom. U għalhekk dan ġie espress mod ċar anki f'dan ir-rapport ċaġa li jena naħseb li hija pjuttost negattiva u fil-fatt dan il-kollega ta' qabli u li aħna irridu nkunu kemm xi aktar miftuħa meta niġu għalġejjieni ġejjieni. Huwa semma teknoloġija tal-avjazzjoni u li ġi żviluppat wara kollox minn Leonardo da Vinci seklilu. U għalhekk jiena nixtieq ngħid li l-ajruplani eh, eh, huma xi ħaġa oħra. Hawnhekk qed nitkellem fuq l-annimali huma responsabilta akbar U din responsabilità rridu nerfaw, nittamaw li nkun nistaw nagħmlu għall konsumatur kif ukoll l animali stess. U għalhekk rridu nżommu xi ħaġa pożittiva fiħdan dan ir-rapport. ta' tassew, issa l-Onorevoli Bove. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi tal-li permettejt li nitkellem, l ewwel net nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Moe u s-Sinjura Sommer għax-xogħol eċċellenti li għamlu. Jiena tal-fema li dak li sar fuq dan is-suġġett għandu jisseħ aktar ta' sikwiden ix-xogħol kien ferm kostruttiv u ta' bilħaq jilqa ukoll ix-xewqiet ta' ċittadini Ewropej u jinnasab il-parlament tagħna għandu jaspira ruħu minn dak li sara xit-test huwa tajjeb għaliex irid jieħu post il- direttiva u jagħmilha regolament, ma rridux naqgħu fin-nassa wkoll tal-Kummissjoni x'għandna żewġ test separati, però naħseb li dan huwa xi ħaġa pożittiva issa rigward is-sustanza osma ta' suġġetti ġew jittieħdu konsiderazzjoni kemm il-kwistjoni tal-benessri tal-annimali, kif ukoll il-biodiversità dan tiġi misħuq ukoll. Kif ukoll il-konsegwenzi kollha ta' l-annimali klonati u l-konsegwenzi li ser jkollhom minħabba l-stockbooks tal-bejjem ħajjin. Dan għalhekk jista' jwassal għal problemi anċillari problemi tal-ormoni u teknoloġi li jiġu użati sabiex dawn l-annimali ġu klonati. Issa, rigward l-importazzjoni ta' annimali li huma l-uliet ta' dawn l-annimali klonati, ovvjament jiddependi mill-importaturi biex juru evidenza. U miex il-Kummissjoni li tfassal regoli? Aħna irridu namlu ir-regoli, pero l-operaturi jridu juru l-evidenza u juru li għandhom traċabilità. Il-kummerċ tmur li lem il-kwistjoni ta' saħħa u l-benessir tal-annimali u ġili jridu eh, nastakalaw il-kummerċ jek dawn imorru kollha l-interess eh, kollettiv tal-konsumaturi tagħna. Jiena naħseb li dan huwa pass pożittiv ħafna irridu nkomplu b'din il-ħidma jiena nilqa' dan ix-xogħol u dak kollu li sar s'issa grazzi. Grazzi tassew, sur Barza sissa. Grazzi tassew, jiena naqbel 100% ma dak li qal is-sur Jose Bove din dan huwa rapport eċċellenti u nixtieq nirringrazzja żewġ rapporters issa l-Partit tal-Ħodur. Il-Partit tal-Ħodur jaqblu ma l approċċ ta' rapporters. Hija ħaġa tajba li aħna qegħdin nażlu baż legali differenti u resqin minn żewġ direttivi għal regolament wieħed jiena naħseb li l-kontenut ta' dawn ir-rapporti qed jiksbu l-aħjar bilanċ il-konsumaturi u iċ-ċittadini u tħassib tagħhom rigward il-sigurtà u l-ħarsin tal-ikel. Għalhekk jiena sensa interessat li nisma' il-perspettivi tal-Kummissjoni Ewropea, jien fil komissjoni kummissjoni Ewropea dit ruol stramp ħafna f'dan l-argument u aħna konna tinżommu għajnejna fuq il-likel ġdid mill-2008 -l lawn u għalhekk aħna ma naħsbux li il-Kummissjoni ħadet il-Parlament serjeta il-Kummissarju Borċ eh, kien dajf ħafna taħt il-pressjoni tal-Kummissarju tal-Kummerċ mill-Kummissarju de Gucht u għalhekk jiena naħseb li il-rapport dak li qed joffru rapporters illum lill-Kummissjoni nistgħu ngħidu li huwa mod kif aħna jista' jkollna test aħjar u dan għandu wkoll l-appoġġ totali tal-Partit tal-Ħodor. Iva, aħna qed nippruvaw nitkellmu bleħen wieħed fil-livell tal-kumitat u anki fil-livell ta' deputati. Din hija xi ħaġa ta' ġid. Però din hija wkoll l-aspettattiva tal-opinjoni pubblika. Marka Frontex jekk jogħġbok. Le, mhux il-każ? Mela, minħabba l-fat li Marka Fronte mhuwiex l lum, ser nibdew id-diskussjoni minuta u nofs kull wieħed. Is-Sinjura Shire. Grazzi tas-sew, Sur President. Jiena minn dejjem qatt Iva. Però il-Prim Ministru tagħna bħalissa jagħti ċina u qed jiġi Eh, et jidulu ritratti ma' ħnieżer klonati, din hija realtà. U eh, issa għandi mistoqsijiet oħra nħajs li Sinjura Summers nixtieq nagħmel mistoqsijiet kritiċi f'dan l-istat, wara kollox aħna lek qegħdin hawn. Verament aħna nistgħu nilħu dak li qegħdin ngħidu. Tieni mistoqsija tiegħi. Jekk nagħmlu hekk aħna mhux se naqgħu lura f'dak li hu kummerċ, it-tielet punt. L-importazzjoni ta' sperma Xi tisser dawn kollu għas-settur, għas-settur tal-produzzjoni tal-ħalib mo partikolari? Nistaw nispiegaw preċiżament dak li qed ngħidu sa rigward it tite aħna ma nistgħux ninsu dawn il-punt. Issa fl-aħħar ħaġa, nitkellmu dwar il-konsumaturi, smajt numru ta' punti li tqajmona. Kiena Jiena naqbel madam, pero però ir-realtà preżentament mhix tali li tali prodotti jiġu proċessati fl-Europa jużaw ukoll materja li daħal fl-Europa li ġej minn annimali klonati? Is-sur Ferras, sa kieġbok. Grazie tassel, sur President. Il-maġġoranza wiesa tal-konsumaturi fost l-Unjoni Ewropea ma kontra l-klonjar ma dana kollu l-agrikoltura Ewropea da taffaċċa numru ta' diffikultajiet li ħerġin mill-fat li is-CIP u regolamenti preżenti mhumiex tajbin biżejjed. U għalhekk illum aħna qegħdin niddiskutu xi ħaġa li hija soġġett għal kunsens li klonar u il-prodotti l-ħerġin minnhom għandhom jiġu projbiti darba l-dejjem. Il-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet huma magħrufa fost kulħadd, però hija kwistjoni li aħna nerfaw ir-responsabilità tagħna. Aħna rridu nassikuraw li il-leġiżlazzjoni Ewropea u dik Amerikana ma tippermettix li timponi liġijiet għad detriment tal-konsumaturi, speċjalment meta nqisu negozjat Ewropi li għaddejjin. Eżis kollegi, jekk preżentament aħna nkomplu nittoleraw eh, din it-tip ta' prassi fuq ġewwa, aħna ser inkomplu naraw l-Unjoni Ewropea timponi prassi li l-ebda ċittadini Ewropej ma jixtiequ. U bosta ċittadini Ewropej ma jkunux jixtiequ wara kollox xibqa fl-Unjoni Ewropea f'dak il-każ. Is-Sinjura Castinger. Grazzi tas Sur President u grazzi lil eh, co-rapporters għax-xogħol eċċellenti li għamlu L-esperti fuq dawn is-suġġett kienu verament offrew bażi sostanzjali għal din il-ġizlazzjoni. Jena naħseb li em, problemi fleru anka meta niġu għal kontinuazzjoni ta' speċi permess ta' klonazzjoni, speċjalment meta niġu wkoll għal testjar tal-ġenetika. Aħna ma nibżon li klonar fl-Ewropa għandna metodi ta' riproduzzjoni eccellenti u anki ta' trobbija li ġew żviluppati Jiena naħseb li dawn ma l-aktar fost ta' suċċess fl-Ewropa. Aħna unifikati u maquda dwar il-fat li aħna ma nixtiqux dawn il-metodi tal-cloning u rridu nżomma din il-proibizzjoni. Dak li ma nixtiqux taħt l-ebda ċirkustanza u li kolna taħlita ta' miżuri fost l-Unjoni Ewropea ċertu pajizi forsi konsidraw li tkun ħaġa tajba pero fil-stati membri oħra jibqaw jitfaw l-ħtija fuq l-Unjoni Ewropea bħala riżultat ta' problemi li jkunu ħerġin minn dan. Pero importanti nassikuraw li ma jkunx hemm eh, approċ mħallat u użat mill-istati membri differenti. Irridu naraw li kolna traċċabilità dak li għalet il-Kommissjoni huwa pjuttost problematiku. Aħna mandux ikolna burokrazija biex insolvu dawn il-problemi. Jiddependi mill-Komissjoni ovvjament, issa ser tagħmel u tieħu għatta sitwazzjoni. Approċ b'żewġ direttiv ma kienx ħaġa tajba ħawies. U għalhekk verament nappoġġa l-attenzjoni li nxteħdet mill-ġdid biex ikollna regolament. Irrid ikollna livellu li ta' Eh, produzzjoni ta' kwalità u nistgħu nagħmlu dan mingħajr l-użu ta' ta' klonar. Is-sur housing issa jogħġbok. Nixtieq nifraħ iż-żewġ relaturi dan għaliex hemm ftehim fuq dan is-suġġett, però ovvjament rridu nagħmlu ċara li din mhix biss kwistjoni ta' trobbija tal-annimali, din hija kwistjoni etika wkoll, ġifieri jekk aħna nużawx din it-teknoloġija jew le u anki għal raġuni ta' protezzjoni. Il-klonar għandu jiġi iprojbit. Dan għaliex l-annimali klonati għandhom anomalije u għandhom rata u li ta' mortalità. E, mish ta' sorpriza, mish teknoloġija ta' sorpriza, pero għammod kif qed u soffrenza fost l-annimali. tini punt, jekk għanna nipermettu li klonar, il-klonazzjoni fl-Ewropa, f'dak il-każ aħna rridu nibdlu l-istrutturi. L-klonazzjoni ma ssirx minn negozji żgħar, din issir minn kumpaniji kbar. U jiena naħseb li dawn il-kumpaniji prinċipali u monopoliji qed jippruvaw eh, jigwadanjaw il-flus u għalhekk aħna dinja xi ħaġa li aħna m'għandniex bżonn ma rridux kif qal diġà kollegi oħra. Issa l-kwistjoni tat-tikketjar hija kwistjoni ferm interessanti b'mod partikolari wara it-tieni ġenerazzjoni. Dinja xi ħaġa li aħna nistgħu insolvu, nistgħu nsibu soluzzjoni jekk ikku verament nixtiequ. Jiena qegħdin jgħidulna e, li din hija sitwazzjoni ferm diffiċli ekka qed tgħidilha l-Kummissjoni, però jiena naħseb li hawnhekk qegħdin noqogħdu lura minħabba l-interess tal-lobby Amerikan. Dan kollu marbut ma' TTIP. Fejn TTIP huwa konċernat jiena naħseb li il-Kummissjoni hija allerġika ferm biex issaħħaħ il-leġislazzjoni Ewropea U da bil-ħaq dinja xaħġa li aħna verament rridu nelbu, anke permess ta' tip tip, għaxan u model li aħna verament ma nishtiwx fl-Europa u bla dubju nistaw nsibu soluzzjoni għal problema ta' tikketjar. Issa l-Onorevoli Muller. Le, mux il-kas? L-Onorevoli Milieu. Grazie tassel, Sur President. Jina u koll nishtiq nir-ringrazzja li rapporters tal-li prezentaw l-interessi tal-konsumaturi fost l-Unjoni Ewropea u ta' bilħaq din hija xi ħaġa li għada fuq ta' uddim f'dan ir-rapport. Meta nuri xew għal x'niprojbixxu l-klonar fost l-Unjoni Ewropea naħseb li hawnhekk ninsabu maqudin anki fil-gruppi politiċi differenti, madun kollu Jiena naħseb li mhux dawn il-kwistjonijiet kollha jistgħu jiġu indirizzati permezz ta' regolamenti u jiena naħseb hemm żewġ kwistjonijiet li nista' nsemmi. L-ewwel net. Aħna m'għandniex standards globali għal regolament li jorbtu ma' l-oriġini u il-traċċabilità tal-oriġini. Ġifri jekk F1, F2, F3 jew ġenerazzjonijiet ta' wara ta' annimali klonati aħna hawnhekk verament irridu noqogħdu attenti u nkunu ċari dwar kif l-affarijiet ġew kategorizzati. Tieni kategorija x'namlu bi produzzjoni ta' animali klonati dan jaffettwa eh, l-istrateġija ta' kummerċ, il ftejim ta' kummerċ tagħna fiħdan l-Ewropa, però anki fiħdan issu waħdini. Din se tkun kwistjoni prinċipali għaliex mhux ser tkun faċli ħafna biex eh, dan ir-regolament jiġu approvat biex il-kummerċ l-Unjoni para jkun mingħajr klonar. Punti ieħor importanti u ma l-kwistjoni teetiċi marbuta ma l-benessiri tal-annimali, dan u koll irtiġi msemmina kritiku dwar dan l-approċ, ħabba dawn l-raġunijiet f'dan l-istadju. Aħna irridu namlu dan il-regolament ċar u najdu li l-Europa għatriċ eh, kronazzjoni. Grazzi ta' s sessal Honorable Andrew. Iva, grazzi ta' s-sur President. Jena nishtiq nirringrazzja l korraturi għax xol kollu li għamlu, anki fl-isforzi konġunti tagħhom. Jien naħseb li tajb li najdu li naddu minn direttiva regolament. Bla dubju jena nappoġġa it-test li tressa qoddimna, pero jena naħseb li rridu nżidu xi dettalji sabiex bekk fl-abbozza regolament jew inkella f'dokument separat aħna nitkellmu dwar il-traċċabilità tal-materjal riproduttiv. Un bat għanna l-kwistjoni ta' il-ġenerazzjonijiet li jsegwu. Dini l-perspettiva tijaj rigward dawn iż-żewġ mistoqsijiet u sabi huwa neċessarju u anki fattibli li nagħmlu dan. Pan poseł Lise, bardzo proszę. L-Honorable Mm -hmm. madux ma ħalla l-kamra. l honorable Rees. Sur President, bħal kollegi li tkellmu qabli nixtieq nirringrazzja lil żewġ korrelaturi. Il-kwistjoni tal-klonazzjoni kif tistgħu naraw hija waħda minn dawk is-suġġetti l-aktar sensittivi fl-opinjoni pubblika u ta' bilħaq għandha potenzjal esplosiv u fil-fat dan huwa tajjeb. Jiena naqbel magħhom u hekk kif eh, ġi espress fil-sħarix tal-Eurobarometer kemm il-darba u anki gruppi oħra meta tkellmu dwar il-benesseri tal-annimali qegħdin naraw li l-klonazzjoni diffiċli biex iċ-ċittadini jaċċettawha. Punt ieħor nixtieq nżid ngħidu li dan għadu jgħod tal-lum. Hemm bosta mistoqsijiet u anki tama għal ġejjieni Is-Sinjura Juzo kella raġun tajt li il-tħassib u dwar l-etika u sofferenza tal-annimali kif ukoll hemm kwistjoni dwar is-saħħa marbuta ma' dan kollu. Is-Sinjura Samar u għandi mistoqsija l-Kummissjoni xi ingrazzja l-Sinjura Samar għal riċerka esklusiva mill-ambitu għal dak li mister għal dak li ser isir regolament. Naqbel mal-kummenti ta' introduzzjoni ta' ħajqalek li t-teknika mhux ser taħdem Issa jina ma nishtiqx. kien hemm żmien fil-fatt meta il- l-umani ma setawx itiru jew inkella jispiċaw fil-qamar, ma grazzi għal riċerka wasalna mek. Allura ma nistawx neliminaw għal xiex tista' twassalna r-riċerka. Is-Sinjor Samer tkellmet dwar il-klonazzjoni tal-embryos, tal-feti u anki il-ġenazzjoni ta' wara. Sentejn ilu kien edha titkellem xi ħaġa fuq xi ħaġa differenti jekk inqas radikali, kienet titkellem dwar it-teknika bla projbizzjoni fuq il-ġenazzjoni li ġu wara u din fuq kwistjoni ta' traċċabilità sa nixtin nkun naf issa kien hemm din il- eh, pozizjoni aktar stretta meta paragonata ma' sentejn kienet iktar flessibli Issa, il-Kommissjoni, il-traċabilità hija essenzjali hija kwistjoni verament diffiċli għalhekk kummissjoni għalfejn il-kummissjoni mxiet lura mill-pożizzjoni tagħha fl-2010 dak li hu rigward it-traċċabilità. Jina se dawn kwistjonijiet għandhom bżonn tweġibiet. Grazzi tassew, Sur Liza. Issa Sur Liza, kjoġbok. Grazzi ta' sew skużani tal-li jena ħallejt il-kamra ma konċ prezenti, nixtieq nirringrazzja iż-żewġ korrelaturi għall-abbozz proposta tagħhom u anki l prezentazzjoni li taw dal-għodu. Bosta affarijiet intqalu, pero nixtieq inżid ngħid żewġ aspetti oħra. L-ewwel net. Kif qalet Renata u deskrivit xorta waħda hemm problemi kbar fil-teknoloġija tal-klonazzjoni li jistaw waslu għas sofferenza tal-annimali u anki għal mart tagħhom. Hemm żewġ mezzi, żewġ possibiltajiet kif dawn l-affarijiet jistgħu jitmexew il qudiem fil-ġejjieni. L-ewwel net din għadha problema etika u ser naraw li n-nies li ċaħdu din it-teknoloġija għandhom raġuni għalfejn jagħmlu hekk. Jew inkella rridu naraw jekk hux l-affarijiet ser jitjibu fil-10 snin li ġejjin u bagħad ikollna raġuni valida għalfejn aħna ma nappoġġawx it-teknoloġija it-teknoloġija għaliex kull ħaġa li taħdem fuq l-annimali mingħajr problemi bdak il-kasser tiġi applikata għal bnedmin. U aħna nirrifrutaw li jkun hemm klonazzjoni tal-bnedmin għaliex mhix żviluppata bizzejiet u ovvjament tista' tipperikol ħajja tal-bniedem, però jekk il-klonazzjoni tal-annimali jiġi permess, dan jiġi eh, ikun hemm possibilità li jibda jsir fuq il-bnedmin ukoll u għalhekk aħna rridu nimxu b'mod restrittiv. Speċjalment jekk m'hemmx ħtieġa biex noqogħdu nagħmlu u nimpenjaw ruħna fil-klonazzjoni. Issa il-Konsil huwa maqsum kif qalet il-Sinjura Summers. Però Aħna verament rridu nibazaw ruħna fuq projbazzjoni tal-klonazzjoni u l-użu ta' tini ġenerazzjoni. Grazzi. U pux pux. Nervili glessas. Grazzi ħafna, Sir President. Il-bnedmin ħafna drabi jaraw li l-om pala apparti mill-kreazzjoni jelevaw l-om infusom bħalli kiku huma il-mexxejja tal-kreazzjoni. Iżda hemm limitazzjonijiet. Aħna nixin nbidlu l-affarijiet b'tali mod illi pereżempju it-tiġiet ibidu iżjed bajt mill-li kiku jagħmlu naturalment. Issa, irnexxinna nħolqu baqar illi jipproduċu ferm iżjed ħalib milli jkollhom bżonn kieku biex jitimaw lil żar tagħhom. Nasib hawnhekk għandu jkollna proibizzjoni fuq l-ispeċi kollha. Ir-riċerka u x-xjenza hija eċċezzjoni iżda wkoll hemmhekk irridu naraw proibizzjoni fuq il-tbatija tal-annimali li tista' tiġi kawżata minn dawn it-tip ta' prassi dwar it-trabbija tal-annimali u l-irtietet, għandek il-kwestjoni ta' ġrija jistaw jintużaw mbagħad eventualment. Grazzi. Sarraħt moħi nisma' l kommenti tar-rapporter kummenti li kienu unanimi fin-natura tagħhom għadni xettiku dwar x'tib ta' leġislazzjoni sejrin naslu għaliha. Il-proibizzjoni fuq il-proibizzjoni tal-pjanti kienet pass importanti u f'Novembru pal riżultat tal-ħidma eċċellenti tal-rapporter, aħna aċċettajna abbozz tal-leġislazzjoni tajba ħafna f'Diċembru Il-Kommissjoni wara konsultazzjoni mal-Konsil ħadu emendi, eh, deċida fuq emendi il-Konsil kien insista fuq dan. Jina membru ġdid u naf kemm jistgħu jkunu diffiċli dawn negozjati li kien importanti li jkun hemm din il-possibilità. Iżda naħseb li ħadna pass lura hekk u b'riflessjoni ta' dan anki fil-vot fil-plenarja. Il-komitati jirrappreżentaw l-interessi tal-konsumaturi. Nistaw nistennew biss bit tajba jekk għal darba il-konsil jieħu paslura u jgħid illi <coughs> il-Parlament Ewropew mhux se jċedi fuq dinju l-oħra u importanti illi nikkomunikaw l-opinjoni tagħna fuq leġislazzjoni, grazzi. Agnew. Mr. Suranjo. Dan is-soġġett tal-iklonar naħseb irrid nżommu ultimajnejna illi aħna qegħdin nassumu illi inti l-ħaqt il-quċċata fih u qatt ma tista' titjieb Iżda n-nies dejjem jippruvaw it-tejbu il-ġenetika tal-annimali ta' trobbija u meta jsir klonar dak li ċat jaħseb li huwa l-aħjar, ħajkollok joħroġ b'xi ħaġa li hija kemm xejn aħjar minn dak il-klon u dak il-klon ħa jintesa. Ma naħsibx li għal daqstant ħa taqbad daqshekk il-ħaġa, speċjalment minħabba l-problemi bħal problemi tal-mortalità kwalunkwe vantaġġ kommerċjali jitbatta bil-problema tal-mortalità pereżempju. Jekk forsi nista' nsaqsil dawk ta' qoddimi ibaxxu l-volum forsi. Hemm iżda aspett pożittiv għal dan. Immaġinaw xenarju ta' marda f'xi merħla illi bdiet fil- vant imbiet u forsi il-bridem mija miegħu tasal fil-ponent. Fil-vant hemm annimali wara resistenti għal din il-problema u biex nippruvaw nejnu il meħlet tagħna nistgħu nużaw forsi dawn l-annimali klonati. Aħna ħafna drabi naraw il-Renjoniet illi jisegwi kelma b'kelma il-mozzjonijiet u regolamentazzjoni iżda dejjem niddubitaw minn dak il-qegħdin jagħmlu pajjiżi oħrajn kemm qegħdin jagħmlu monitoraġġ tajjeb biex dawn l-animali jispiċax fuq is-suq tal-ikel. rridu nżommu l-kwistjoni separata mill protezzjonizmu fir rigward tat-titi polpija. Chciałbym poinformować i Grazzi, nixtieq ninformakom. Il-fost laqaw grupp ta' bdiewa mill-Bavarja nixtieq intihom merħba dawn ġawn missiedna mill-Sinjura Miller. Merħba. U grazzi tal-li ġejtu fostna. Hojbux, bazbux. Bissar Hojbux. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte den Bericht an... Grazie. nishtiq eh, nappoġġa l-abbozz li tressaq. Smajna illi l-etikettjar mhux se jiġi implementat b'mod xieraq iżda hija responsabilità tagħna bħala politiċi illi nissimaw tħassib tal-konsumaturi u resquħ il-qoddim. Nasab danu dak li ġara fil-rapport, għana sterdu naraw kif sejrin implementaw dawn id-dispożizzjonijiet fl-2010 Il-Parlament ressaq proibizzjoni tal-importazzjoni tal-annimali klonati u da mu suġġett ġdid u kena dibattitu dwar dan. Kenna anke proibizzjoni fuq il-njam il ikun jkun ġej minn siġar maqtwajn illegalment. Għana irridu nimplementaw ir-regoli li nkunu deċidejna fuqhom. Jekk hemm konvenzjoni politika għal kontra klonar u danu dak li smajna hawnhekk, l-isforzi tagħna irridu nofsuhom ferm iżjed biex ikonna implementazzjoni tajba. Aħna hawnhekk qegħdin biex tirrappreżentaw il- u semmaw li ħna taċ ċittadini tagħna bitħassib tagħhom fuq TTIP e diġa daw li ma favur dejjem qalu li standards ħajn żammu u li dan il-kumitat ġew jgħidulna li l-standards huma l-qalba tan negozjati. Issa donnom qegħdin imajnaw minn din il-weda. Grazzi ħafna. Sur Task. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi l-Summer Memorial il-kollegi li ħadmu fuq dan is-suġġett tal-klonar naħseb li meta nitħarsa madwari nara konsens wiesa. Jiena bħala bidwi ħdiem ta' kif u trubja tal-annimali u naħseb illi m'hemmx bżonn ta' tal-klonar diġà għandna performance tajba, għamna trasferiment tal-embrioni u kollu ma' bżonn din referenza stad għal dinja ta' riproduzzjoni, l per eżempju titkellem dwar 85 sa 95 fil-mija tal-embrjoni użati. Illi mutu qabel jitwildu. Ġifiri kważi l-embrjoni kollha jispiċċaw imutu mill-ewwel wara li twildu. Għalja sant ma narax il-bżon ta' din it-tip ta' leġislazzjoni. Grazzi Sur Heiseman. Musa għatentan il-kommenti tan grupp tana biex tiqin un wissikom kontra li t-prova jgħas kollox dan il-rapport, forsi dar sabiħ, jgħas jgħas pratiku u implementabli jekk tuża sperma minn barri u it taqqal baqra bih u ġib il-ħalib minnu tista' taħseb il-ħaj kollok forsi il-wilt minn dan il-barri iklonat u jkollok ħalib fl-istess fl-iskun li jkun ġej mill-baqra mhux klonata men di klonata kif ħajn nixxilek imbagħad tirintraċċa kollox lura u tkun taf <laughs> x'ġi minn xiex. Aħna ma rridux nabbu l-settur agrikolo bl ġizazzjoni zej. Grazzi. Ekk spiċajna. Id-diskussjoni tagħna issa nixtieq nissiden lir-rappreżentanti tal-Kummissjoni. Issa Michael Fleur li kjoġbok. Flua. Flua. Sur Flua, tista l mikrofonu? Um, iva, grazie, Sur President. Smajt b'interess il-numru kbir ta' kommenti li kellna. Nishtiq ngħid li ħana naqblu il-koll fuq il-proibizzjoni dwar it-teknika tal-klonar u tqejjed fuq is-suq tal-ikel tal-laħam minn annimali klonati. Il-Parlament għandu l-istess opinjoni tal-Kummissjoni. Madana kollu. Ma naqblux eżattament fuq l-ambitu tal-proibizzjoni illi ġie suġġerit mill-Parlament illi mhux identiku għal dak li ppreżentat il-Kummissjoni oriġinarjament. L-ewwel l-estensjoni l-annimali oħrajn kien hemm proposta anke li jkun hemm inklużjoni ta' annimali fejn it-teknika hija realistika u hija anki ekonomikament viabli. Insemmu anke fosthom it-tjur u għan speċi oħrajn. <coughs> Aħna nemnu illi miex meħtieġa li ninkludu l-speċi kollha. Jekk il-kellem joġbu jressa il-majk iktar lejn ħalqu jkun jista' jista' maħjar. Hemm anki l-inklużjoni tal- l-sperma u l-bajt riproduttiv tal-annimali aħna ma rridux li proibizzjoni teskludi l-esportaturi Ewropej minn din il-possibilità tas-suq. L-estensjoni tal-ambitu tal-proibizzjoni anki għal l-uliet id-discendenti tal-annimali klonati għonek nfakru illi id-discendenti mumiex kloni. Għaliex u ma jkunu imwilda f'teknika konvenzjonali ġifri kollok per eżempju l-sperma minn barri illi tiġi użata illi kollo imbagħad il-possibilità twassal l-sperma f'baqra illi hija baqra konvenzjonali u mhux klonata pereżempju. <coughs> Aħna nappoġġaw ir-dan ir-raġunar illi d-discendenti mbagħad minnhom infushom ma jkunux huma nfushom klonati Għana ikkonsidrajna fil-proposta tagħna wkoll il-proibizzjoni fuq id-discendenti tal-annimali klonati hija diffiċli illi tiddefendija f'termini ta' tħassib tal-konsumaturi. Aħna smajna anki referenza għal Eurobarometer ta' bejn il-2008 u l-2010 u nirrikonoxxu illi ħafna mill konservatori kienu kontra t-teknoloġija, specialment għal benessri tal-annimali. Iżda fl-interpretazzjoni tagħna ta' dawn il-Eurobarometers kon qegħdin nikkonkludu li l-konsumatur bakru ma kienx il-format biżejjed dwar l-implikazzjonijiet tekniċi dwar il-realtà ta' dawn id-discendenti tal-annimali klonati. Posta MP semmew il-problema ta' traċabilità u tal-etikettjar. Il-Kummissjoni qed il-proposta tagħha illi mbagħad kienet suġġett tal-diskussjoni. L-etikettjar maddiex mill-test ta' proporzjonalità fl-evaluazzjonijiet tagħna, għax ikkonsidrajna illi l-etikettjar għal discendenti tal-ġenerazzjoni komplikata, għal ġenerazzjoni klonata tkun wis e komplikata tkun wis għalja. Għanna studio għaddej mill-Direttur Ġenerali tal-Bidja il jett għall-istant s-sokta ta' l-evaluazzjoni fuq is-suġġett. Tawnu huma l-istqarrijiet inizjali tal-Kummissjoni fuq il-kontributi lil ċevejna mill-MPs. Nista' ngħaddi l-mikrofonu l rappreżentant tas-servizz legali illi forsi tista' tina iżjed elementi dwar dan l aspet Thank you very much. Grazzi ħafna. Nitolbkom temnuna illi ilna nirsistu u naħdmu u naraw għabbażi trattat biex nwieġbu għal tħassib tal-Parlament. Inna narbluħ dan it-trattat, tinsewx l-Unjoni Ewropea ma sax tagħmel kollox, għandna bżonn bażi legali biex naġixxu. U fil-qosor ferm l-opinjoni tagħkom li issa nistgħu nibbażaw din il-proposta maġuna u l-inklużjoni ta' discendenti tal-kloni għabbaġi ta' 43 ta' trattat ma naħsbux illi dan huwa possibbli. Il-proibizzjoni tal-klonar b'mod partikolari tal-isperma miksuba mill-kloni u d-dixandati tagħhom ma nistgħux ngħidu li qed tiżgura iżvilupp razzjonali tal-produzzjoni agrikola jew il-produttività permezz ta' progress tekniku għal dik hija l-bażi tagħna. Is-sejħa għal miżuri fuq id-dixendenti toħroġ minn tħassib etiku ta' konsumaturi biss jiddispjaċina iżda tħassib etiku tal-konsumaturi mhumiex mira tal-pak imsejsa fil-pak fil-trattati regoli għal tħassib etiku għal dastant ma jistawx jiġu bazati fuq artiklu 43 din hija raġuni il għala jiddispjaċina il l-unika possibilta i li morru lura għal klawzula ta' flessibilità 352. Għana l-estin arblu u neżaminaw iżdardu nibqaw fiħdan l-ambitu tal-setat motija l-elna bitrattat. Grazie. Bardzo dziękuję. Grazie wielkom. Mela, mill-li jider mawx iżjed mistoqsijiet li tixtuq tres u xek. Għada stant. Nasab nistaw nikkonkludu naddum ġiet il-mikrofonu lil co reporters għall-ħar kommenti tagħhom. Fis-Sinjora Moj, għandek il-mikrofonu. <coughs> Le, anzi, Sinjora Zama. Iva, qabiltu. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender und herzlich. Grazie ħafna, President, nixin ringrazzare il-kollegi kolla tal-kontributi tagħhom. Jider illi hemm ftejm u appoġġ għal proposta tagħna. Numru ta' kommenti numru ta' kollegi għalu li mannix bżon tal-klonazzjoni. Illi għanna bizzejiet annimali permezz tal-metodi konvenzjonali ta' trobbija li huma użati fl-Unjoni Ewropea. Wada mill-miri tal-PAK illi il-progress jista' jiġi perikolat mill-proibizzjoni tal-klonar għalitu anke l-Kommissjoni dan, iżda ma naqbilx din it-teknoloġija ma taħdemx tajjeb. U naħseb għamilna iktar progress bil-metodi konvenzjonali, waħda mill-miri tal-politika agrikola u dan għaddini anke fil-rapport konġunt u illi nikkonsidraw il-tħassib tal-konsumaturi. Ma naqbelx da stanz ma' komitet tal-servizz legali. is servis tal-Parlament Ewropew għandu opinjoni kompletament differenti. Dan mhux ġdid huwa legalment possibbli u xekk. Fil-Parlament Ewropew nemnu illi il-tħassib etiku tal-konsumaturi għandu jiġi konsidrat għan naraħ pala importanti għandek rabta anke mal-benestri tal-annimali hawnhekk u dan jorbot ukoll mal l transferibilità tal mekanizmu tal-iklonar fuq il-bnedmin. studjajt is-suġġett ta' trobbija tal-annimali minix issa li bdejt nistudja dan is-suġġett. U iva, jista' jiġi estis anki għal bnedmin. Aħna il-Parlament irridu muqafwa sa' issa din il-prassi il-teknoloġija edda tiġi mifruxa minkejja li ma taħdem sajb u twassalat batija tal-annimali. Bekk għadna li rridu nkunu iktar riġidi u nħaffu anki bħarsa lejn it titib Smajt il l tal-Kommissjoni xin għaddej fit titib dan u dak li qiegħed jiġri. Bekk għanna bżon ta' regoli iżjed stretti sabiex tisib ma jemmeġ dispożizzjonijiet ma jwasax dispożizzjonijiet differenti. Irridu ngħidu illi dan ma rridu x'isir. Aħna nagħmlu għal prodotti oħrajn fil-liġijiet tagħna, fil ġitazzjoni tagħna. Tal-ikel u oħrajn, aħna bosta drabi ngħidu li prodotti importati jrid ikollhom konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea t-ġejn ġdijt, namluħ ta' spess, u nridu nizguraw li jistaxħu kol taħt TTIP. E rridu kunu ċerti li l-klonar ma jistaxx fl-Unjoni Ewropea, għax dan din il-prassi ħana ma rridu għiex, l-traċabilità semmejnija. dan huwa diffiċli u għali u kemm il-ġenerazzjoni għandha tkun koperta kif sejra taħdem Sa nasab li iva tista taħdem l-importaturi għandhom l-obbligi tagħhom u dan huwa ċar. M'għandniex liġijiet uniformi u universali dwar il-riproduzzjoni tal-annimali, il la mandu xikun il-kas. Il-globalizzazzjoni dejjem ta' avvanza u naħseb rridu nibdew minn ximkien, rridu nibdew u naqblu illi kun nistaw forsi inwaslu għal-esportazzjoni tal-prodotti fl-Unjoni Ewropea. Għal min irid jesporta lejn l-Unjoni Ewropea, irridu dawn ir-regoli japplikaw ukoll. Ma rridux proibizzjoni fuq ir-riċerka, għax kien hemm kollegi illi semmew il-punt tal-riċerka dwar ir-reżistenza fil-riproduzzjoni di tibqa applikata anki għal speċi perikolu eh, li għedin sabu f'periklu ta' estensjoni il-kompetizzjoni u l svantaċ fil-status ta' kompetittività semma minn bosta nies fostom il-Kommissjoni, l-organizzazzjoni tal-kbar tal-riproduzzjoni għalulna illi fl-Unjoni Ewropea għanna ħafna zvantaċ u dan jiġi estis jekk il-klonar jiġi projbit u l-importazzjoni ta' sperma minn annimali klonati tiġi projbita. Jena sab nistaw nifqgħu għaddejjin bil-metodi konvenzjonali u xorta ħanżammu l-pożizzjoni tagħna il-konsumaturi Amerikani u kollu ma kontra l-klonar wara riċerka li saret pajizom. L-Unjoni Ewropea hija Ewropa ta' valuri u din hija imsejsa fit trattati li dunuru l komplement ta' dinja illi nemnu f'dawn il-valuri illi aħna unjoni bbażata fuq etika Importanti li nibbażaw ruħna fuq il-valuri tagħna u m'għandniex imbaxxu l-standards jew il valuri tagħna minħabba l-globalizzazzjoni jew minħabba sejmiet internazzjonali aħrajn nix nirringrazzja għal darbohra lil kollegi kollha. Nitlobkom illi nimxu l-koll flimkien mod uniformi illi xo importanti anke fid-daw tal kozzel Waga, ok. Komment wieħed minna ħati għaj. Is-servizz legali tal-Kommissjoni indikaw artikolu ieħor nistgħu namu referenza liħ ma skludajux il-possibilità indikaw sempliċement artikolu ieħor, signora Moj. Grazie, jena nishtiq nirrispondi għal kollega Aguilera u nishtiq nirrispondija. Ija tkelmet fuq l-essa u għalet li l-Efsa tamel evaluazzjoni ċentifiki. Imma jena eh, nistaqsija, jekki għaraċ il-publikazzjonijiet u l-opinjonijiet kolla tal-EFSA. Għax kieku dan għamlittuk, seret kienet tkun taf li l-EFSA kull ma tamel hija li tiġbor mill-web eh, il-kommenti kollha li jkunu rilevanti mill eh, minn dan. Eh, per eżempju, f'dan il-każ użat żewġ riċerki xentifiċi illi ġew użati fuq ġriden illi eh, eh, u dan l-esperiment dan biss 12 ġimma. U l-estena ta' wara użat studju ieħor fejn ġewużati eh, f'nik u anki studju ieħor miċina illi kien ta' 20 eh, ġimma. Min jista' jgarantinna eh, illi mhux se jinħolqu problemi illi ma ġewx previsti fil-20 ġimma li sabu lefsa fil-web Eh, nafu per eżempju fil kasta tal-Mad Cow eh, saru eh, dak skandlu li faqqa wara 10 snin. U jena nishtiqon kien irrispondi l-rappresentant tal-Kommissjoni meta qalu li l-ġenerazzjonijiet minn animali klonati jieġu normali u il-klonazzjoni ma toħloqx dbatija Però nixtieq ngħid illi jekk anki kontu informati biżejjed u ħaristu l-Eurobarometru, barometru, eh, tistaw taraw li ċittadini stess eh, terrorizzati minn din il-possibilità, jekk ma jkunu jafu fid-dettalji, per eżempju, xi tfisser mutazzjoni epigenetika meta ħafna drabi jkun uh, mutazzjonijiet illi jistaw iwaslu anki għal kanċer, eh, tistaw timmaġinaw eh, kemm eh, se tkun l oppozizjoni ta' ċittadini. Grazie. <coughs> Grazie. Ringrazio ancora il kulħadd il-korrapporter u anke li shadows kien hemm ħafna xogħol f'dan il-problema sa l-iskadenza hija tal-allemendi l-24 ta' april salof senar l-emendi un-bat diskussi fil-26 ta' Mejju il-voti fil-Komitat Konġunt fi 17 ta' Ġunju Umbat ma nafux meta, ma naraw meta se tkun fil-plenarja. Pa għanna minuta wahda. <laughs> Isur Glözes telab il-mikrofonu għal-minuta. Aħna kellna dan id-dibattitu fuq il-konazzjoni. U jien nixtieq ċaħġa ħaġa fuq il-Parlament Grik. U l-Parlament Grik qal li mhumiex kontenti kif ġew trattati mill-Unjoni Ewropea l-Griki. Jiena m'għandix kommenti fuq dan il-punt. Nawguralek vjaġġ tajjeb lura lej pajjiżek. U nishtiqni ringrazzja kulħadd tal-li ħadtu sem f'din il-laqa. U nirringrazzja kull minn ħadem fuq dan ir-rapport. Grazzi.